Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że... Grazzi signori, jena kontent li ninsab fostkom biex nuqassalkom għal punt li jmiss fuq l-agenda li huwa fuq hija mistoqsija bil-fom lill-Kunsil dwar il-pjena tal-mewt, il-pjena tal-mewt. Issa nixtieq lir-rapporter biex jitkellem jew titkellem mill-Parlament Ewropew anzi biex hija Elena Valenciana. Assur President, fil-10 ta' Ottubru aħna ħan iċċelebraw id-dinja il-jum dinji kontra